rida. Grazzi ħafna, issa l Flanagan. Grazzi ħafna George Orwell ukoll kieku kien ikun sorpriż bil-mod ta' kif din l-organizzazzjoni issa qed issemmi din il-faċilità qegħdin nitkellmu fuq 5 biljun euro fuq periodu ta' 5 snin. Tista' interessanti din l-idea, iżda dan il-fond jista' jagħti l-armi tan-nar lil pajjiżi Afrikani li għandhom storja ta' konflitti armati. Jiena kontra din il-faċilità minħabba fekk jekk ħanibqgħu għaddejjin quddiem biha aħjar nibdlu l-asima. U nsejħula l-Aġenzija tal-Faċilitazzjoni tal-Armi tan-Nar. Ejja naraw xġara din il-ġimgħa fil-Mali minħabba illi hemm il-milizja li appoġġata mill-gvern. U ejja naraw xġara minħabba li aħna fl-Irlanda eh, issebna fl-Unjoni Ewropea biex nippreservaw in-newtralità ma nistawx aħna nippreservaw u nħarsu n-newtralità tagħna jekk nippoġġaw proġetti bħal dawn. Suppost kellna l-Unjoni Ewropea dejjem nippreżentaw proġetti ta' paċi iżda ma naħsibx illi din proposta tirrappreżenta l-valuri tagħna. L-Onorevoli Papadakis. Grazzi ħafna. Brecht diġà tkellem fuq għadin fil-passat jekk qed titkellmu fuq il-paċi suppost għandkom tunu tafu illi l gwerra wara l kantuniera aħna hekk din faċilità nistgħu noħolqu ukoll appoġġ anke għall gvernijiet tal-Istati Membri minħabba li naħseb li l-infiq għandu x'jaqsam ukoll ma e, żewġ lati differenti qed nitkellmu fuq 1.5 biljun euro kull sena u qegħdin inħeġġu wkoll issa lin-nisa biex jipparteċipaw f'dawn il-missjonijiet perikolużi 20 sena wara li twaqfet in-NATO. U wara li kien hemm il-bombi mingħata NATO fil-Jugoslavja, issa qegħdin naraw li l-interventi qed isiru aktar eh, reali, rridu nkunu nafu eżattament min huwa għadu l-imperjalisti u l-gvernijiet tagħhom stess. Grazzi ħafna bekk temmejna proċedura keċdija issa nistgħu nikkonkludu billi nisimgħu l sur King. Um, uh, thank you to Grazzi ħafna, grazzi l-membri onorevoli li tkellmu. Grazzi għal kummenti tagħhom u għas suġġerimenti tagħhom. Se ngħid biss li surpiment Pimenta Lopez illi il-bot millijiet qed naħbu xi ħaġa din dan huwa eżerċizzju fit-trasparenza u għaċċar x'inhu mal-għanijiet tagħna kif eh, jiġu eh, marufin fir-rapport u għaċċar u maċċari se jkunu d-deċiżjonijiet ukoll li se jkunu miftuħin għall iskrutinju minn kulħadd ix-xogħol għaddej diġà f'xi oqsma li huma msemmin fir-rapport, pereżempju biex niżguraw li trasferimenti fil-ġejjeni tal-tambir sensittiv isiru skont il-liġi internazzjonali kif ukoll taħt il-liġi Ewropew. Aħna se nagħtu l-ogħla priorità lil dan u aħna naqblu bisħieħ li l-Parlament Ewropew irid jiġi informat sħiħ għabbaż eh, regolari dwar l-użu ta' din faċilità. Dan huwa impenn illi aħna kuntenti li nagħmluh. Mela nerġa' nirringrazzjakom għal kull min ehm, tkellem dwar dan is-suġġett, naf li għandna eh, opinjonijiet qawwijin hawnhekk grazzi għal dan ir-rapport u nittama li jiġi appoġġjat għada. Grazzi, Komissarju King, u għal minuta biex nagħlqu id-dibattitu Sur Signora Votman. Signori, grazzi Komissarju. Jiena smajt il-kelma paċi diversi drabi. Sfortunatament dan huwa kunċett li ħafna persuni fid-dinja laqas jafu x'inhu il-faċilità tal-paċi eh, għandna deċiżjoni dwarha u bekk issir importanti ħafna dan l-istrument huwa flessibbli jfisser l-operazzjonijiet jista' jsiru iżjed ehm, malajr u faċli u bekk inkunu nisa nappoġġaw l-imsieħba tagħna u naqsmu l-ispejjeż involuti wkoll. Ehm, dan huwa strument li l-Ewropa għanna bżonnu biex jisir iżjed effiċjenti u ċ-ċittadini qed jistennawha minn għandna ġieli kena eh, eh, politika għall affarijiet barranin li fejn ma stajniex naġixxu u b'din faċilità nistgħu nilqgħu realtà fil-postijiet differenti u nittama li dina tgħaddi għadda. Grazie ħafna Sinjura Fotman, u bekk nagħlqu d-dibattitu il-votazzjoni se sseħħada. Din is-sessjoni se tkompli għadha fil-9 ta' filgħodu fit-28 ta' Marzu u se nkomplu għaddejjin sal-erba ta' war nofsinhar l-aġenda ġiet ippubblikata disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Mela, eh, vjaċi tajab li darkom u ningrazzja servizzi li qed jiffadli li taw dan din is-sessjoni, s sessjoni hija aġġornata. Grazzi.